Riżoluzzjoni tgħaddi maġġoranza kbira. Xi avviżi biċek jiena irċevejt l-ewwel qari u l-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ftehim tas-sajt u il-regolament tal-Kunsil ġi emendat 1967-2006 dwar il-miżuri ta' management għall isfruttar sostenibli ta' rizorsi tas sajt fil-bahar Mediterran. Il-periodu ta' tlet xhur ser jibda minn għada 28 Ottubru. Il-minuti ta' seduta ser jiġu mfassla il-Parlament fil-bidu tal-seduta illi imiss. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet kollha illi ġew adottati llum sejrin jindbatu immedjatament lill entitajiet illi jinsabu miktuba fir-riżoluzzjonijiet stess. Is-seduta tal-lum hija aġġornata, grazzi.